Bevor <clears throat> Sitzung meine Damen und Herren. Qabel ma niftaħ is-setu ta' plenarja, sinjuri, nixtieq illi għal darb'oħra ngħidilkom il-ġimgħa li għaddiet aħna kellna narfu ħafna attakki terroristiċi sfortunatament l-Istat Iżlamiku ħar responsabilta għal attakki fil-Yemen, fil-Turkija, fil-Bangladesh u anke fl-Iraq. iktar minn 300 persuna mietu f'dawn l-attakki li semmejtu u 500 oħra kienu midruba. Fostom hemm ħafna rġiel, nisa, anka tfal, soldati. Nies li kollha kienu ta' twemmin reliġjuż differenti, ta' ċittadinanza differenti. mu qed jagħmel distinzjoni minnaħa tal-Istat Iżlamiku. Xejn ħażina l-Prim Ministru tal-Bangladesh qal bir-raġun illi l-attakki tat ta' terrorizmu ma jiqfu fuq l-ebda frontiera nazzjonali u lanqas ma jiskruplaw minħabba xi twemmir reliġjuż differenti ma jagħmlux distinzjoni Jina naħseb li dinja teddida li bis-setat kollha li għandna f'dispożizzjoni tagħna rridu niġġildula u neqfula. Jina naħseb illi aħna ma nistawx blebda mod naċċettaw din il-vjolenza mostruża. Jina naħseb li din it-tip ta' ideologija tista' tineleb biss permezz ta' kooperazzjoni fuq livell globali. Madonna kollu aħna bħalissa b'soba kbira nixtiequ nagħtu l-kondoljanzi lill-vittmi, lill-raba ta' dawn il-vittmi u lill-pajjiżi kollha illi sofrew u batew minħabba dawn l-attakki u nixtiequ ukoll niddedikaw din il-minuta ta' silenzju li għadna kemm għamilna anke lil dawn il-vittmi. Il-minuti ta' 22 u 23 ta' Ġunju anka l-minuti tal laqas straordinari tal-ġimgħa li għaddiet huma dispożizzjoni tagħkom. Għandkom xi oġġezzjonijiet għal-minuti?